Il-ġurnata tajba li l-kulħadd inkomplu bil-laqa tagħna nissuktaw bil-laqa il-minuti tas sessjoni l-oħra eh, qed flidejn, m'hemmx rimarki le mela nistgħu naġġornaw dawk il-minuti issa l-aġenda li għandna llum issa u nofsinhar dibattitu konġunt